tirċieva wkoll mill-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti notifika tal-elezzjoni ta' Sur Wolf Klintz bħala membru tal-Parlament Ewropew li ser jieħdu post lis Sur Toirer mis-6 ta' Novembru tal-2015. Hemm ukoll elezzjoni tas-Sinjura Nadia Hirsch, il-President diskuża ruħa tal-2017 tajt Hemm l-elezzjoni wkoll tas Sinjura Nadja Hirsch, is-Sur Martin Shirdevan u s-Sur York Meuten, illi ser jieħdu post Alexander Graf Lamsdorf, is-Sur Fabio Tamasi u s-Sinjura Beatrix von Storch. U dan mit-8 ta' Novembru tal-2017. Nilqa il-kollegi l-ġodda u jieħdu posthom fil-Parlament fid-daw ta' drittijiet kollha skont ir-regoli tal-proċedura.